President! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Signori, jekk joġobkom, sibu postkom. Signori, nishtiq nibda billi natikom merħba u niftaħ din is-seduta. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġunt fuq il futur tal-Unjoni Ewropea u se nibdew b'dikjarazzjoni mis-Sur Werner Feynman, il-Kanċiller Federali tal-Awstrija. Merħba lilek, Sur Kanċiller, u jiena tassew kuntent li inti qiegħed magħna hawnhekk illum. Sinjuri, fin-naħa tal kunsill qed nara illi hemm rappreżentant tal-Gvern uh, Spanjol Ine Gavin Govino Eh, illi qabel kien ukoll kollega tagħna u natuh merba lill-Ministru. Sur Fejmen. Grazzi tal-li il-għajt l-istadina tana biex tiġi għawnek u tiddiskuti mal-membri ta' din il-Kamra l-idejat tijak fuq il-ġejjeni ta' l-Europa fl-2013 aħna wasanna fazi deċiziva fil-politika Ewropea u huwa minnu illi koezjoni bejn l-istati u l-popli ta' din il-komunità ta' stati u nazzjonijiet hija essenzjali għal ġejjieni kemm f'dak li għandi xaqsam l-ekonomija, l-ambjent u il-politiki fiskali. Ftit ta' snin ilu, lajjen u probabilment laqqas intom ma' Uh, stajna nimmaġinaw dibattitu bejn, uh, bejna, bejn id-deputati tal-Parlament u il-membri tal-Konsil dak iż-żmien u anki bħala eh, kapijiet tal-istat ta' pajjiżi sovrani. U għalhekk dibattitu bħal dan huwa essenzjali. Nirrepeti illi jiena tassew grat illi irnexxili insib mezz kif aħna niftħu dialogu u nittama illi iktar mill-kollegi tagħkom fil-Kunsill Ewropew jistaw jisibu jaqbdu l-istess triq u jiftħu dialogu mal-rappresentanti ta' ċittadini Ewropej. Minn flok ma jajdu affarijiet f'pajjiżi oħrajn u jagħmlu stqarrijiet dwar il ġejjeni ta' l-Unjoni fejn il-membri tal-Parlament Ewropew mhux neċessarjament jaqblu magħkom. Issa naddi il-mikrofonu lill-Kanċiller Federali tal austria Sir sur Werner Feynman. Sur President, President tal-Kommissjoni, Jena tassew kontent li inti tinsab maħna u koll onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Signuri. Għalija huwa tassew unur illi qiegħed hawnhekk fostkom illum u biex niddiskuti magħkom u li nkun involut f'dibattitu flimkien magħkom fuq il-ġejjeni tal-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea kollha kemm hi. Dan partikolarment f'mument eh, fl-istorja fejn 5 miljoni u nofs zazuħu zazuwa fl-Europa huma qiegħda u f'mument fejn 8.5 miljun persuna ta' eh, zazax taħt 25 sena ma jistaw isibu xogħol. U naħseb kun pjuttost ċiniku minn naħa tiegħi li ngħid illi l-kriżi għaddiet meta wieħed iżomm quddiem dimajni dawn iċ-ċifri jekk aħna inqablu sitwazzjoni tagħna ma' dik tal-1930 Nistgħu ngħidu li għamilna ħafna biex nelbu il-kriżi ekonomika u finanzjarja għabbażi ta' miżuri komuni u investimenti biex nirreaġixxu għal din il-kriżi u noħorġu minna. Kien hemm dawk li basru illi fl-aħħar tal-2012 Eh, kien se jkun hemm inqas pajjiżi fiż-żona euro mela lil dawk illi eh, kienu l-uċċelli tal-malawgurju uh, eh, nistgħu ngħidulhom illi id-bassir tagħhom safa fix-xejn u dana minħabba l-isforzi li saru fl-Unjoni Ewropea. Aħna irnexxinna nagħmlu ħafna flimkien. Aħna qbadna triq flimkien u jiena ninsab konvent illi kieku ma minnix dan kollu, kieku ma ħadniex dan l approċċ komuni, kien ikun diffiċli ħafna iktar għalina biex namlu tajja pal ħsara tal-krizi finanzjarja u ekonomika. Zgur illi ma konniex nkunu nistaw eh, nżommu imneħerna il-fuq barra mill-ilma. Sfortunatament il-qata il għadu li ħafna u tkabbir ekonomiku għadu kajman, jekk aħna irridu insaxħu eh, l-Europa, ovvjament aħna qed nissaxħu aħna wkoll u jekk aħna eh, ma nsaħħux l-Europa jekk ikunu wkoll qegħdin nagħmlu ħsara lil nfusna. U eh, jina dil-ħaġa najda bħala ċittadin ta' pajis li u kontributur net għall-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dak li aħna nħallsu lejn fil-budget tal-Unjoni Ewropea u dak li nieħdu minnu mela jiġifieri aħna nkunu ħallasna iktar milli nieħdu. Imma f'din is-sitwazzjoni jiena ma ngħidx kif jgħidu oħrajn uh, fl-Awstrija illi aħna nesportaw għall-Awstrija u hemm ħafna uh, Eh, kumpaniji barranin illi qegħdin jirnexxu fil-Awstrija. Eh, iva dan huwa wkoll vantaġġ kbir għal stat membru partikolari u dan kollu rridu nqissuh ukoll meta aħna niddeċidu jekk qablinniex illi nitqitħallna fl-Unjoni Ewropea jew le. Mbagħad niftakru ukoll eh, fil fil-monita waħdanija. Mela jiena referejt għal solidarjetà. Solidarjetà fejn l-Unjoni Ewropea hija propju il-modell tagħha, modell li ma jeżistix bl-istess mod f'kontinenti oħrajn, modell bbażat fuq il-libertà, fuq id-demokrazija imma huwa wkoll bbażat fuq it-tip ta' modell soċjali li aħna għandna. Din is-solidarjetà hija xi ħaġa li m'għandix tieqa fuq il-frontieri nazzjonali tagħna, hija xi ħaġa li għandha tinfirex mal-Unjoni Ewropea kollha. L-affarijiet jew imorru tajjeb għal kulħadd jew imorru ħażin għal kulħadd, kulħadd flimkien. U eh, il-raġuni għalfejn qed ngħid dan u għalli ħafna drabi jistaqsuni jekk wieħed ħares lejn il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew, il pat fiskali, miżuri ta' investiment li deċidejna dwarhom flimkien, jew inkella il-budget, jew inkella perspettivi finanzjarji fejn nittama li dawn il- perspettivi finanzjarji se jwaslu għall iktar tkabbir ekonomiku sostenibli fis snin li ġejjin. Allora jistaqsuni n-nies imma għalfejn dan kollu. Ah, wieħed jista' jagħti bosta tweġibiet għal din il-mistoqsija, wieħed jista' jgħidu minn dan jiena nisab konvint illi jekk aħna nibqaw ma' udin jekk aħna natu kas għal koeżjoni soċjali din hija xi ħaġa illi tejn iċ-ċittadini jaċċettaw l-Unjoni Ewropea. U naħseb illi l-istorja għal mitna li jekk aħna nħarsu lejn il-pajjiżi ġirien illi xi darba kienu wedewa, kienu jiġġieldu Eh, kienu fi gwerra ma' xurxin, naraw li dawn l-istess pajjiżi tassew jaġixxu bħala ġirien huma membri tal-istess komunità irnexxilhom isibu soluzzjoni għat-tilwim milli kien hemm u dana b'mod paċifiku. U għalhekk meta aħna eh, deċidejna illi niġbru flimkien ir-riservi tal-faham u nikkoperaw iktar fil-qasam tal-azzar u l-industrija tal-azzar dana witta it-triq u ħejja il-sissin għal dak li għanna illum nistaw nispiegaw l zaza ħilli għabbażi ta' dawk il-pedamenti illum neħxu fil-paċi. Wieħed ma jistax ikollu Ewropa fejn iż żgħażagħ jitilfu il-tama tagħhom għaliex ma, ma jistaw jagħmlu xejn meta joħorġu mill-iskola jkollhom 16-il sena ma jkunux imħarġa mandomx opportunità li juru xi sarfu fis soċjetà għas jistgħu jaqalaw xieklu. U għalek dana din għanda tkun responsabilta maqsuma m'għandix tkun xaħġa li tiqa fuq il-frontieri tagħna, aħna ma nistawx naslu għal koeżjoni soċjali eh, jekk ma naħdmux fl-imkien, jekk irridu żvilupp paċifiku hemm bżonn ta' eh, koeżjoni soċjali. Imma ejjew nimmaġinaw illi aħna ma konniex daħalna dawn il-mekanizmi u dawn il-miżuri. Mela għal min, kien sej, lil min konna se nagħmlu ħsara raw l-ispekulaturi illi permezz tal-ispekulazzjoni għalaw kemm xa flus. Kieku dawn mhux daw kienu se jkunu eh, eh, zvantagġati waqas dak li ħalqu l-insolvenza imma dawk li huma l-iktar vulnerabbli dawk li rridu l-mediċini għandhom bżonn trattament mediku u m'għandhomx biex iħallsu għalih. Konna l-iktar norqtu lil dawk li ma tantx għandhom flus u mezzi u xorta jridu jagħmlu tajjeb għal kriżi. Naħseb li rridu naslu għal konklużjonijiet xierqa minn din il- kriżi ekonomika. Rridu ovvjament neżaminaw l-austerità dik hija konklużjoni waħda, rridu nkabru l-kompetittività, imma hemm bżonn ukoll illi nżidu l-investiment u naħdmu għabbażi ta' solidarjetà. Għaliex huwa aħna nistaw biss nżidu l-investiment jekk ikun hemm il-possibiltajiet u l-opportunitajiet li għamlu dan għatem ħafna xogħol xi jsir qabel ma naslu uh, f'dak l-istadju l-ġlieda kontra l-frodi fiskali, kontra l-korruzzjoni u li ġlieda kontra dawk kollha li qed jippruvaw jaħarbu milli ħalsu t-taxxi f'pajjiżhom, nippruvaw indaħlu titjib il-mod kif l-awtoritajiet tat-taxxa jiffunzjonaw, mhux biss eh, fil-karta, fit-teorija, eh, mhux biss fuq il-mod kif jitħallsu t-taxxi, manki li jkun hemm follow-up illi noħolqu sitwazzjoni affidabbli u sigura għall-investituri. Dawn huma uh, elementi li huma parti mitweġiba mis-soluzzjoni li qed infittxu huma l-elementi xir għaliex kieku wieħed kellu jaqta minn kullimkien b'mod assolut Mela, ovvjament dan ukoll se uh, joħnoq l-opportunitajiet għal taħriġ, svilupp, investiment, riċerka. U jnaqqas ukoll il-seta tal-akwist tal-pajizi tagħna u dan ifisser li mbagħad ma jibqgħux kompetittivi. Aħna nafu illi f'dawn l-aħħar ġranet u anke fil-ġimgħat li ġejjin eh, kien hemm ħafna affarijiet miktubin fil-gazzetti fil eh, kien hemm ħafna kritika fuq il-miżuri li ġew adottati u naħseb illi fit-tweġiba għal din il-kritika nista' ngħid illi jekk kulħadd ikun taħt sema wieħed fil-bnazzi iva wieħed jista' jgawdi minn dak li kollu imma meta uh, jibda l-maltemp eh, xorta waħda rridu nibqgħu flimkien biex nippruvaw noħorġu minna din il-maltempata. Għalhekk ma nistgħux noqodu eh, eh, kulħadd imgerrex fil-kantuniera tiegħu u nċedu l-armi. Hemm bżonn li insibu approċċ komuni biex eh, niffaċċaw il-problemi jekk wieħed jara pereżempju l-bonds u rati ta' interessi jekk nħarsu lejn l-Awstrija hemm rati ta' interessi fuq medda ta' żmien twila fuq bonds dejjema li huwa taħt 2%. U anki jekk fil-ġejjeni per eżempju, wieħed ikun jista' jixtri dawn il-bonds sovrani, naraw illi l-rati ta' interess qegħdin jiżdiedu sa' 7 jew 8 fil-mija u jfisser illi f'dawn il-pajjiżi m'hemmx opportunitajiet għall investimenti u Din hija r-raġuni għalfejn għandna il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew u adottajna dawn il-miżuri għaliex dan se jgħinuna biex eh, namministraw id-dejn ġifir din miex biss kwestjoni illi nieħdu responsabilta u natu garanzija dak li qed jagħmlu l-oħrajn, jekk aħna rridu immexxu s-sitwazzjoni tad-dejn kif suppost, irridu eh, inxeklu l-ispekulazzjoni jekk naraw ukoll kif qed jiżviluppaw l-affarijiet naħseb li hija dejja tajba li jkun hemm fond ta' fidwa. U eh, jekk eh, ikonna xi tip ta' bonds komuni, ta' ġestjoni komuni, aħna rridu ninfokaw fuq l-investiment, rridu niżguraw li il-pajjiżi ikollhom l-opportunità u anki s-saħħa, il-possibilità illi jinvestu. U forsi hawnhekk Jiena nista nirringrazzja lill parlament Ewropew u nirringrazzja lilkom bħala deputati fil-Parlament Ewropew li meta eh, kienet kwestjoni ta' supervizjoni, regolament, eh, regolament, regolazzjoni ta' swieq finanzjari affarijiet li dejjem ħasbu lill-Awstrija, aħna il iddeċidejna flimkien fil-parlament tagħna aħna ridna illi naslu għal dan il-livell fuq livell Ewropew. Jiena nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew tal-li b'mod ċar eh, appoġġa l-FTT din it-taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji eh, tibat sinjali li s-swiq finanzjarji jridu jagħmlu kontribut tagħhom biex isibu il-rizorsi li mbagħad jagħmlu tajjeb pal ħsara illi l-kriżi finanzjarja ħalliet u anki wkoll illi jagħtu xi lok ta' manuvra, marġni ta' manuvra fil ġejjeni aħna rridu naraw li l-Ewropa issir bażi industrijali kbira u aħna rridu nsaħħu dan ir-rwol tal-Ewropa. tal europa tal ewropa mhix kwistjoni biss ta' li nipproduċu eh, prodotti li jkun li għandhom post aħjar fil-kazino milli fl-Ewropa bħala bażi industrijali. Ġifieri dawn il-miżuri, dawn ir-regolamentazzjoni finanzjarja, il-servizzi tal-bankarji, solvenza, dak kollu li jista' issaħħaħ l-ekonomija u dan ifisser illi r riskju jinqasam bejn kulħadd. Ovvjament aħna ma rridux sitwazzjoni fejn xi ħadd joħloq sogru mbagħad xi ħadd ieħor irid tibgħat il-konsegwenzi tiegħu. Aħna rridu ikonna il-miżuri xirqa biex nuru li ċittadini tagħna illi aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa forsi iva ma kenniex l-istrumenti finanzjarji meħtieġa biex aħna nilqaw kontra il-kriżi finanzjarja imma naħseb illi urejna wkoll illi hemm bżonn tal-istrumenti xirqa iktar strumenti biex din il-kriżi ma terġax isseħħ fil-ġejjieni. U Għalek eh, il-mizuri per eżempju pa' leġislazzjoni fuq l-insolvenza bankarja, fuq il-qasma bejn attivitajiet ta' depositu ta' kreditu fl-attività bankarja dawn huma kollha affarijiet importanti iva xoħut minn dawn il-miżuri eh, m'hemmx għalfejn wieħed jispjegahom għax ovvjament huma ovvji imem min saħansitra għandu eh, opinjoni differenti fuq punti forsi iktar kontroversjali Aħna għanna kunċett ta' servizzi pubbliċi u fċerti joqsma nitkellmu dwar l-enerġija, dwar l-infrastruttura, anki l-ilma ta' xorb. U naħseb illi għanna nipruvaw, nizguraw illi dawn l-affarijiet jibqaw fidejn tal-pubbliku tal u, u li ma nissagrifikawhomx għal xi ideja żbaljata ta' eh, liberalizzazzjoni għaliex biex wieħed jilliberalizza huwa faċli imma mbagħad biex dawn l-affarijiet toħodhom lura huwa dejjem iktar ferm iktar diffiċli. U għalhekk aħna rridu naraw x'inhuma l-ħtiġijiet ta' bosta osma ta' bosta ċittadini il-responsabilità ta' eh, politika li għanna dawk li għandhom responsabilità politika ħafna drabi jitqisu bħala dawk li huma ħatja miċ-ċittadini għaliex mhux dejjem uh, jgħidu biżejjed fuq l-ispekulazzjoni jew fuq affarijiet oħrajn ukoll. Għalhekk naħseb li anki hawnhekk għad baqa' xi jsir Ħaġa oħra li naħseb li hija importanti ħafna hija l-qatt fost iż-żgħażagħ. Forsi nista' ikollna xi tip ta' garanzija ta' taħriġ għaż-żgħażagħ jekk aħna nħarsu lejn l-Awstrija fi aħna għandna l-iktar rata baxxa ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Ehm, rridu namra xi ħaġa wkoll dwar l-istandards industrijali tagħna jekk aħna jkollna din il-garanzija ta' taħriġ għazzaza nistaw neħuħom eh, eh, mill joqdu jitlajjaw fit-toro, jirċivu taħriġ, jiddaħlu fis-sistema, jirċivu esperjenza pratika, jitalmu ħafna u dan ifisser illi fl-aħħar mill-aħħar ikunu kwalifikati, ikunu imħarġa, ikunu kapaċi jagħmlu x-xogħol illi hemm bżonn li si u jkollhom ukoll opportunitajiet illi jaħdmu jiena ninsab konvint illi din it-tip ta' garanzija għazzaza se tatina l-possibilità eh, biex namlu xaħġa dwar dan il-qtih il-qalb li fost iż-żazax. Biex kom eżempju, kieku aħna kena niqfu nitkelmu dwar il-rebates, meta nitkelmu dwar qafas finanzjarju u nieħdu dawn il-rebates u ninvestuhom f'taħriġ vokazzjonali. Naħseb illi jirnexxinna niprovdu lil xi miljun zazuħu zazuwa ta' bejn 16-17 sena l-opportunità li jirċivu taħriġ. Jiena ninsab ukoll konvent illi jiena u l-Awstrija pajjiżi nirrappreżentaw pożizzjoni li dawk li jirċievu rebate għandhom iħallsu ħlura, imma aħna rridu wkoll nifokaw fuq iż-żoni rurali wkoll ma nistawx nibqaw nifokaw biss fuq li bliet tagħna, żoni urbani. Iva, rridu nħedu konsiderazzjoni u koll zoni rurali, hemm ukoll pereżempju dawk il-reġuni fejn hemm il-muntanji, ġifieri dawn irridu nieħduhom konsiderazzjoni għatem ħafna li jrid jiġu li jrid jiġu diskuss anki mill-rigward il-perspettiv finanzjarji, ma jrid ikonna rridu nifissaw għanijiet komuni biex ikonna eżitu xi tip ta' riżultat. Meta nitkellmu dwar l-investituri fl-ekonomija rridu nipprovdulhom il-fiduċja li aħna nistgħu nagħtu bħala unjoni. U nistgħu Inpenġu li nafusna bħala nies ta' min li ħna ta' min juqot fuqna. U forse nistam nżid ma dak li għatem mal-fat li nkunu affidabli hija sostenibilità b'mod partikolari fil-politika tal-enerġija u eh, punt importanti ħafna li bħala kanċillier huma sorsi ta' enerġija rinnovabbli li tiġġedded. Ħafna nies jaraw li din hija xi ftit diffiċli imma ma nafx preżempju meta nitkellmu fuq l-enerġija nukleari din fl-opinjoni tiegħi mhijiex ma tistax titqies hekk għaliex Hemm bżonn ta' ta', ta kontroll irridu naraw naqraw kol kif kif ħajkun jistam jinħazen. Aħna organizzajna diġà stress test u anke jem il-kummissjoni biex naraw naqram kemm dawn din it-tip ta' enerġija tista' tkun sigura Jiena partikolarment ma naħsibx li dawn l-impjanti huma daqshekk sikuri ma nafx kulħadd ra l-konsekwenzi ta' Fukushima u eh, traċedji oħra bħal bħal din. Naħseb irid nkunu responsabbli li l-ġenerazzjonijiet futuri eh, rridu hemm eh, naraw naqra kif dawn ħarsu lihom infushom fil-futur, rridu naraw naqra wkoll x'ħan nagħmlu bl-iskart nukleari illi qed jiġi ġenerat naħseb den parti mill-politika ta' sostenibilità illi rrid qed insemma hawnhekk u dan wasal lejn it-tmiem tal-intervent tiegħi. Irridu nibnu biex ngħidlek Europa ġdida l-ġenerazzjoni li ġejja. Unjoni mibnija fuq eh, il-paċi. U naħseb li ħadd ma jista' jikkalkulam dan minn xahar għal xahar, dan mux għet nitkelmu unik fuq xaħġa ta', ta profit, xaħġa ta' liħ. Il-proġett ta' no, proġett differenti, meta wieħed jaħseb fil-ġejjien tal-Unjoni Ewropea, f'numru ta', ta snin fil-ġejjini fejn ikollok zazax eh, minn Spanja l austria jew minn xi stat membru ieħor jekk huma jirnexxielhom iħarsu lejn il-politiċi illi aħna kena dibattitu dwarom u rnexxinna naddwom u raw li kienem eh, veritabilment eh, solidarieta u punti ta', ta konverġenza allura naħseb dan ikun sinjal pozittiv li nkunu għaddejnielhom. Grazzi, grazzi tassew, il-kanċillier, tal-interventi għak jissan għaddi l-kelma eh, l-onorevoli Sur Barrosom, Iva, Signori, eh, Sur President, eh, l-għonet nixin ringrazja li l-kanċillir għal dan id-dibattitu naħseb li l-kooperazzjoni u s-solidarieta hija xi ħaġa indispensabbli hemm jekk aħna rridu nelbu l-kriżi. Meta kien hemm żjara fil-Parlament Ewropew ġi ġi diskuss li azzjoni tittieħed fuq livell nazzjonali Ewropew u jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kanċillier tal austria għall-impenn f'pajjiżu kif ukoll fuq livell Ewropew. Dikjarazzjoni tiegħek hawnhekk għal darbohra it-tenni għal darbohra l-impenn tiegħek u nixtieq hawnhekk nestendi l-gratitudni tiegħi Tkellimt ukoll dwar il-promozzjoni ta' politiċi importanti fuq livell Ewropew, mod partikolari dialogu miftuħ bejn l-imsieħba soċjali li naħseb fl-Awstrija hija xi ħaġa li uritruha importanti għad kabir fil-fatt l austria u il-pajjiż fejn hemm l-inqas madwar l-Ewropa. Nixtieq nirringrazzjak ukoll għall-appoġġ qawwi tiegħek għal meta tkellimtu dwar il-garanziji fil-fat jiena apprezzajt ħafna l-appoċ ta'kom fuq l-FTT u napprezzaw koll il-fat li jintom eh, kontributur net għal-qafas um, finanzjarju multianwali. U fl axar mill axar um, hemm nixtieq nirringrazzja l-impenn tagħkom um, għal-fatt illi l-enerġija li tiġġedet tinsab fil-qalbam tal-politika tagħna ta' riċerka u innovazzjoni. U fl axar mill hemm nixtieq nirringrazzja l-impenn tagħkom fil- fil-politika fil-politika enerġetika tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar għannom tal-Kummissjoni nixtieq ngħid li jiena nħares bil-qudiem lejn kooperazzjoni fil-qrib mill-qrib magħkom u nerġa' għal darbohra nestendi il-gratitudni tiegħi. Danka, Barroso. Im nam der Grazie tassew, President Barroso, għannom tal-PP, e, jena nixxieqna dil-kelmu nessur dol. Sur President Scholz, President tal-Komissjoni, Jose Manuel, Sur Kanċiller, Sur Werner Feynman, Sinjuri Eżis kollegi. L-ewenet grazzi Sur Kanċiller tal-li ġejt hawnhekk fil-Parlament u eh, biex tatin l-opportunità li diskutu miegħek. Sinjuri, kollegi, mis tistaġbu hawnhekk f'dan f'din il-Kamra li aħna nemnu fil-valur miżju tal-Ewropa, Ewropa li jkollha budget kredibbli, għaliex fil-qalba ta' kriżi ekonomika u grazzi għal budget Ewropew illi ċerti stati membri setgħu jkomplu bl-investimenti tagħhom u bekk mbagħad inaqsu d-deficit tagħhom. Deċiżjonijiet koraġġużi li aħna ħadna qegħdin jagħtu l-frott tagħhom fl-Irlanda, fl-Italja, fil-Portugal u anke fl-Ispanja fil żona euro, aħna irnexxielna innaqsu id-dejn. Naħseb illi rridu infakru l-isforzi li saru imma iktar biktar m'għandniex eh, nilludu ruħna il-pressjoni għademmek hemmhekk u l-problemi ma solvenjom kollha meta aħna nemnu illi l-kriżi għaddiet nkunu għadin niffaċċaw it-tieni kriżi jiena nista' ngħidilkom dan għaliex jiena din hija xi ħaġa li eh, esperjenzajta kemm il-darba. Issa jekk mhux il-każ tal-Awstrija lum xorta l-Ewropa għandha livell ta' u li ħafna kif tinti għan anke fost iż-żgħażagħ f'ċerti pajjiżi iktar minn 55% huma qiegħda din mhix xi ħaġa sostenibbli u tkabbir neħtieġ biex aħna nerġgħu noħolqu l-impjegi għadna ma waslix ma wasalniex għaliha ma nistawx inkomplu hekk irridu insibu soluzzjoni għalija, rridu nkomplu nsaħħu l-Unjoni tagħna hemm bżonn ta' iktar Ewropa floqsma kollha iktar armonizzazzjoni. Eżis kollegi dan id-deficit fl-Ewropa qed jiswinna ħafna mill-perspettiva soċjali bin-nuqqas ta' regoli komuni fejn il-pensjonijiet, il-qat, il-protezzjoni soċjali jekk aħna ma nimxux fuq dawn il-punti, il jiġifieri nkunu qegħdin nikkompromettu solidarjetà Ewropea minn perspettiva fiskali mbagħad uh, bil-suspetti ta' dumping fiskali bejn l-istati u mhux qed ngħid li hemm bżonn ta' armonizzazzjoni fir-rati tat-taxxa imma aħna nistgħu għalmenu ikonna l-istess bażi fiskali u anke fiż-żona euro naħseb li hija iktar u iktar importanti għaliex mhux normali li f'pajjiż ma jkunx hemm uh, Eh, taxxa ta' suċċessjoni u mbagħad band oħra eh, taxxi għoljien wis iġallu ċittadinijiet il minn hemmhekk u toħloq distorsjoni fil-kompetizzjoni. Armonizzazzjoni ma jfissirx eh, li jsir kulħadd l-istess u mill-perspettiva ekonomika u dik bankarja wkoll aħna dejjem nitolbu sur kanċillier lill-Awstrija lill lussemburgu illi jimplementaw id-direttiva tal-2003 fuq il-tifdil dana jipermetti, dak li jipermetti li minn ma s taxxa m'għandux post fl-Unjoni Ewropea. Sur Kanċillier l-Awstrija gawdiet ħafna misħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea. Il-kumpaniji tal-Awstrija Eh, Jamlu ħafna investiment fil-infrastruttura tal-Ewropa ċentrali u tal fant u l-banek tagħha huma dinamiċi ħafna imma dan is-suċċess kien ikun l-istess mingħajr politika komuni bħal dik tal-politika tal-agrikoltura l-iżvilupp rurali u l-politiki reġjonali li l austria applikat mod eżemplari. U jiena dejjem eh, nara eh, meta niġi l-Awstrija u niġi ta' spess illi tiċċedux fuq dawn il-politiki għamlu oħrajn imma fuq dawn iċċedux għaliex inkella se titilfu ħafna postijiet ta' xogħol. Għalhekk da kollu li jingħad kontra l-Ewropa b'mod partikolari populizmu eh, irridu infakru illi l-Ewropa hija triq li timxi f'żewġ direzzjonijiet ma nistax ingawdu missuq suq waħdin imbagħad mill-aħħar oħra eh, f'momenti diffiċli ma ngħinux il dawk illi għandhom bżonn Dan ukoll wassal għal suċċess tagħkom fl-Awstrija. L-Awstrija se tieħu responsabbilitajiet ta' ħajna konvint anki bħala modell ekonomiku għaliex hija gawdit ħafna mis-suq waħdieni għaliex meta pajjiż jappoġġa lil ieħor meta qed iwettaq ir-riformi meħtieġa ikun qed jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-binja kollha kemm rridu nejnu lil xurxin iva kwestjoni ta' solidarieta manki ta' responsabilta u l-lum mish kwestjoni illi wieħed joqgħod fil-kantuniera tiegħu ma jagħmel xejn anzi rridu ninvestu nikkapitalizzaw fuq ir-riformi li nbdew u nużaw bl-aħjar mod possibbli budget plurianwali illi iwassal għal iktar tkabbir. Kif għatt inti jekk kulħadd ifittex eh, eh, ċentezmu jrid jieħu iktar minn dak li daħħal din mhix possibbli, din mhix solidarjetà sur kanċellier inti tista' torbot fuqna u aħna u koll nistaw nafu li nistaw norbtu fuq u koll. Grazzi. Grazie ħafna u um, għannom ta' Soċjali Demokratiċi issa nixtieq ngħaddi l-kelma li sur Swoboda. Grazzi ħafna Kanċillier federali, diskors tijak tassew, weram illi fil-kariga tijak inti bazajtru ruħek fuq il-fatem li għet jitallem b'dak illi jagħmel u li konvinċejt ruħek minn dak illi huwa Ewropew u verament il dan b'mod sostenibbli li jiexem għaraft illi aħna nistgħu nindirizzaw il-kriżi jekk aħna nkunu maquda U naħseb li din hija xi ħaġa tassew importanti għal jekk b'mod partikolari li hemm qiegħda fin-nofs bejn il-vant u l-punent tal-Ewropa u l-koll insofru jekk aħna nkomplu il-tendenzi li rajna fil-faqar fil-statistiċi marbuta u kol mal-qat miex ħaġa li aħna nistaw nkunu gburin bija ma nistawx nqodu nejdu l-Ġermaniżi għadek pozizjoni tajba l austriaki u kol Naħseb din hija xi ħaġa attitudni soċjali illi ma nistgħux nittolleraw xi ħaġa li Nishtiq nappoġġa wkoll brafta ma' diskors tiegħek hija il-rati ta' ta' interess li li varjaw bejn stat membru u ieħor. Naħseb li din hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Inti tkellimt li inti favur dwar il-bonds Ewropew u dwar il-fond ta' fidwa. U din hija xi ħaġa li aħna defendejna u nkomplu nappoġġaw kemm fil-Parlament u l-Kummissjoni l-Kunsill żgur għandhom jġbu b'mod pożittiv għalija l-inqasem jikkonsidraw kif jew taħt liema kondizjonijiet dan il-fond ta' fidwa jista' jopera. Issa, meta nitkellmu dwar differenzi fil-rati ta' meta interess li spread Naħseb illi tassew, rridu namlu xaħġam, u inti sprimej dan b'mod ċar, hija xaħġam li l-maġġoranza ta' hawnhekk għandna in komuni naqblu fuqha din hija l-attitudni aħna naraw fl-Awstrija ċertu patriottiżmu, forsi nistgħu nsejħulu xi tip ta', soċjalizmu, soċjaliżmu, ma naħseb illi xorta hemm mudell differenti minn dak neoliberali Illa li xem emmi twemmin illi nistaw nimxu l-qoddim jekk innaqsu l-istat eh, soċjali, r-wol tal-istat. Imma mm, fl-istess ħin rajna illi xorta jista' jinżamm dan ir-wol u nżommu wkoll il-kompetittività. Iġviri naħseb illi mm, dinja titudni mm, politika konkreta illi jitturi illi hemm bilanċ bejn il-lat ekonomiku U l-att politiku qed naraw dan ukoll Franza fejn għandna is-Sur Roland illi juri illi huwa fil-fatt xi ħaġa illi wieħed jistam jistam jirnex li li jagħmel meta għandek inti sħubija bejn is-suq tax-xogħol u l-gvern. Rridu naraw li jkun hemm pakketti illi illi mhux biss naraw naqram xet xet jinħareġ imma irridu naraw naqram xet xet jidħol irridu ikonna garanzija żgħażagħ tagħna u dan mhux abbażi ta' miżuri volontari biss imma ta' inizjattivi Ewropej dak li l-Kommissjoni proponiet u għatajib imma rridu mmorru l-lin. Rrid ikonnam il-mezzi disponibli biex nkunu nista' nagħmlu dan għalhekk il-budget huwa tant importanti Eh, ma nistawx eh, nitkelmu favur il-garanzija għazzaza bat nitkelmu fuq tuħ fil-budget. Irrid ikonna tassew ġliedam, ġliedam komuni u iktar ġustam għal-qat eh, fost iż-żaza. U issa niġi għattaxa dwar il-transazzjonijiet finanzjari, dinja xaħġa li tkompli tider darba wara wara l-oħra fl-axħar għanna deċiżjoni pozittiva u l-presidenza Irlandiża wkoll ħassejjaħ favur dan Imma bħassur dol naħseb illi inti tista' trid għandek taqbel miegħi li l-Awstrija trid tkompli tikkontribwixxi biex tkompli tiġi miġġielda din l-evażjoni fiskali biex intom bħala bħala l-Awstrija tiżguraw irwieħkom illi l-informazzjoni minnaħatakom tasal tkun disponibli u biex bekk ikonna ġlieda komuni kontra l-evażjoni fiskali rridu nkunu koll nuru l-Svizzera li aħna bħal Unjon qegħdin f'daqqa fl-aħħar mill-aħħar sur Kanċillier aħna naqblu wkoll ma dak li intom semmejtu fl-aħħar tad-diskors tagħkom eh, ċoħe li inti kritika kontrik imma fil-fat inti bqajt il-bot mill-estremizmu u eh, dan mhux dejjem ċar kultan naraw każijiet ta' populiżmu, każijiet li huwa diffiċli wieħed jindirizza għaliex xi ħadd jista' jiġi hawnhekk u jagħti jagħmel diskors li kun hemm ħafna nies li jopponuh, imma naħseb żgur li ma ridux inċedu għal dawn il-forzi. Irrid nam diskors ċar meta nitkellmu dwar partiti estremisti rridu nieħdu pożizzjoni kontra, pożizzjoni ċara bħala Ewropa, l għaliex qatt ma nistgħu ninsew illi hemm direzzjoni waħda pożizzjoni waħda fuq l-estremizmu eh, tal-lemin estrem. Iva. Mela, fissem issa il soċalistu Demokratiċi Sur Verhofstadt. Grazzi ħafna, Sur Kanċellir, grazzi ħafna tal-diskors li tajtna. Naħseb li u għazmin tajja biex nitkalmu dwar il-futur tal-Europa u biex nisimaw persuna ġeja minn eh, pajis li huwa kontribur net li jagħti argumenti tajbin kontra eh, kontribunet net ieħor li qed naħa l-oħra. Jiġifieri għandek kontributur net li mhux l-istess bħal kontributur net ieħor Jina ikolli ngħid Surveyman illi inti diġa semmejt ukoll f'intervista li kellek fi Janet ilu li hemm konfużjoni fuq il-futur ta' l-Unjoni eh, dan mhux minħabba iċpar li ikolkom f'pajjiżkom imma minħabba li Sur Cameron ma jistax jaqbel mal-kontenut ta' dan imma diġà hemm bil fuq id-data u il-post ta' meta ser jagħmel id-diskors storiku tiegħu għaliex dan tkun se tkun diskors storiku fil-nar il-ġimgħa fuq il-futur tal-Ewropa naħseb se jkun aħjar minn dak li għalmet Margaret Thatcher fi Bruges Jiena rajt id-diskors ta' Sinjura Thatcher li nkiteb fil-1988 kien eh, diskors favur l-Ewropa u qed unek hawnhekk li Sinjura Thatcher. I qalet irridu namlu aktar flimkien. Dan huwa il-kontra dak li jrid jagħmel is-Sur Cameron eh, nhar il-ġimgħa Pero f'dan id-dibattitu sur Chairman u anke fil-prezenza ta' sur Feynman inwieġeb li sur Cameron għaliex aħna diġà nafu x'ħajjejt nhar il-ġimgħa. U naħseb li nista' ngħidha wkoll fissem e, maġġoranza ta' din il-kamra li m'hemmx ma jistax ikun hemm sim fin-negozjati minn min stat membru la mir-Renju Unit u lanqas minn lebda ebda stat membru ieħor fl-Unjoni. Hemm raġuni sempliċi għaliex hemm bżonn li jkollna Ewropa waħda. Unjoni Ewropea kompluta u mhux Unjoni Ewropea għala kart li kulħadd jagħmel li jrid u opt-ins u opt-outs u eċċezzjonijiet u rebates Emnuni, jiena naħseb li dak li qed jeqret l-Unjoni llum hija din l-Unjoni għala kart li għandek l-Unjoni ta' sitta li kienu dawk li funda li iffurmaw l-Unjoni Ewropea, mbagħad għandek l-Unjoni dawk li jagħmlu ġrida kontra il- kontra il-trażin fiskali għandek l-Unjoni ta' 16, l-Unjoni ta' 17, l-Unjoni ta' 25 li dawk li għandhom Schengen u għandek l-Unjoni ta' 27. Sur Chairman, tit tirrikonoxxi l-fatt illi l-Unjoni hija xi ħaġa stramba li stati membri uħut mill istati membri mhumiex eh, obbligati li jipparteċipaw ċertu politiki u oħrajn huma mstiedna li jipparteċipaw. Per eżempju Schengen. L-Svezja hija parti mix Schengen. U l-Renju Unit li huwa parti mill-Unjoni Ewropea mhijiex pajjiż eh, fi Schengen. Għalhekk kif tista' tispjega dan? Eh, Unjoni Ewropea għal kart tista' tagħżel li trid. Eh, Renju Unit u pajjiż u kwalunkwe pajjiż ieħor jekk jam jekk dan kollu qed jagħmel ħsara lill-Unjoni. Din l-Unjoni Ewropea għal kart bħalma ser jgħidilna is-Sur Cameron nhar il-ġimgħa dan ser jeqret il-suq wahdini, jekk tażel li trid, x'ser jibqa' mis-suq wahdini jekk il-Franċiżi jgħidu isma' aħna toġobna il-politika tal-industri imma mhux il-politika tal-kompetizzjoni jew il-Ġermaniżi jgħidu is-suq waħdini joġobna fil-prodotti imma mhux fuq is-servizzi mela mbagħad ħajjibqa' fis-suq waħdini. Ejja nkunu onesti u nitolbu s-sur Cameron ikun onest li jkun hemm negozjati mill-ġodda kif iritu ifisser it-tmim jista' jfisser it-tmim ta' suq waħdin jiġifieri it-tmim tal-Unjoni u dan mhuwiex fl-interess taċ ċittadini u lanqas u fl-interess ta' ċittadini Ingliżi lanqas. Għaliex dan jista' jwassal biex jisfaxxa fix-xejn eh, suq waħdin jew inkella xi tip ta' stat membru bħal Norveġa jew l-Iżvizzera pajjiżi li iħallsu u mandom lebda eh, dritt u lebda poter. Għalek, iex ħaġa bla sens li ta' pajis li għandu 53% tal-esportazzjoni tijaw li għet imorru nel kontinent tal-Europa u l-bqija tal-pajizi Ewropej. Għalek, u bla sens li dawk il-pajizi bħal Stati Uniti li u maħbib tal-Renju Unit muxat jifmu xat jiġri dawn l-ħar ġemat u ġanet. Għalek, eh, permettini nikkonkludi ma nix bżon dan il-negozjati ġodda biex innaqsu dak li għanna. Għanna bżon il-kontra ta' dak li ser jgħidilna s-sur Kamron nar il-ġemma. Għanna bżon sforz komuni biex nistabilixxu Ewropa aktar integrata għax jekk irridu neffaċċjaw l-sfidi kollha li inti semmejt fil-diskors tiegħek. Ewropa aktar integrata biss tista' eh, eh tista' tilqa' dawn l-isfidi u mhux pajjiż wieħed waħdu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Verhofstadt. Issa fissem il-grupp tal-ħodor is-Sinjura Harms. Grazzi ħafna Sur President. Eh, Kommissjoni u anke Sur Feynman, Kanċilir, nixtieq nammetti, kolli nammetti li f'dawn l-aħħar ġranet meta kont qed inħejji ruħi għal dan id-dibattitu, kont kontenta ħafna, kont sodisfatta li nara it-tip ta' żviluppi li intom um, wassaltu f'kustjonijiet Ewrop li jintom eh, wassaltu għalihom f'kustjonijiet Ewropej, waħda mill-affarijiet kanna xi problemi fil-bidu, però issa nistgħu nkunu kontenti li rajna din il-pożizzjoni soda li ikollna soluzzjoni għall-Ewropa, soluzzjoni għal waħda mill-ar kriżijiet li kellna fl-Unjoni. Rajt ukoll l-intervista li eh, refera li jassur Verhofstadt qabel dan id-dibattitu u nħoss li l-koll kemm aħna għandna nagħmlu stqarrijiet pal mamil tinti, jiġifieri il-kwistjoni kollha tad-dejn permettejna li s-seħ fil-Unjoni, ma din hija problema li l-koll kemm aħna rridu insolvu flimkien. imkien U din il-proposta għal dawn il-fondi fidwa għal dawk li huma f'nofs din il-kriżi, dan hija proposta illi tresqet mill minn dawk li mill-ekonomisti U sibna u kol elementi oħra fl-intervisti tijak u fl-artiklu tijak, pero rridu nqodu attenti, nuħdu paċenzja għal ċertu affarijiet ħajdu mu aktar ma jseħħu minn min kif nixtiequ aħna. Imma hemm bżonn li jkollna soluzzjoni għal kwistjoni tad-dejn. U dejn m'għandix tieħu ħafna żmien għax ikun ifisser illi il-kriżi tista' tmur għall-ar. Bot partikolari bħalma semmejt inti l-kriżi soċjali. Din se timponi, timponi sfida kbira għalina. Fl-intervista tiegħek inti għat illi l-Unjoni Ewropea m'għandix tippermetti inġustizzji soċjali u li dawn imorru għall-ar, imma dan diġà hija tiseħħ. U jekk inti tixtieq tara li l-Unjoni Ewropea tkun tista jkollha aktar riżorsi disponibbli tista' tagħmel xi ħaġa biex indirizza dawn l inġustizzji Mhux mhux neċessarjament eh, fil mhux neċessarjament f'dak li semmejt inti, imma għandu jkollna pożizzjoni aktar stretta fuq il-budget. Il-grupp politiku tiegħi ħoss li huwa pjuttost riskjus, pjuttost perikolus li qed nimxu lejn situazzjoni mingħajr ma jkollna greening tal-kap. Għanna mm, li ma missux il-budget tal-agrikoltura, anke il-fondi ta' koezjoni li ma jimbidlux u ma fl-istess ħin mingħajr ma jkun hemm riforma tal-pak u tal-fondi ta' koezjoni nkunu qegħdin eh, naslu għal tnaqis fil-budget ta' xinkella kella dawn il-proġetti innovattivi kollha li qed nitkellmu fuqhom bħal garanzija żgħażagħ u possibilitajiet oħra biex ikun hemm aktar ġustizzja soċjali, xejn minn dan ma jkun possibbli. Għanna budget ta' minn ilu. U palma semmejt inti fuq id-diskussjoni tal-budget u riforma tal-pak, irridu namlu saqanna xogħol jibes qudiemna. Naħseb li l-Awstrija huwa pajjiż eżemplari jekk inħarsu lejn il-proposti ta' greening mill-Kummissarju Ċolos. Naħseb illi f'pajjiżkom dan it-tip ta' proposti jistgħu jiġu implementati fl-Awstrija minajr mal-bdewa Awstrijaċi ikollhom għalfejn jinkwataw fuq dan. Issa fuq l-enerġija nukleari nirreferi wkoll għal xi punt li għamil tinti, hemm xi stress tests oħra imma hemm xi attentati Mr. Wattinger illi eh, ġew adottati fil-Kunsill imma il- id-direttiva fuq is-sigurtà u anke fuq l-inċidenti nukleari il-Kummissarju Attinger mhux qed jagħmel progress hemmhekk u aħna nixtiequ nappoġġjaw. Grazzi ħafna Sinjura Harms issa fissem il-grupp tal-Konservattivi Is-Sur Kalonel, grazzi ħafna Sur President, grazzi ħafna Kanċellier tal-ijat fosna l-lum, ikolli niskuża ruħi fissem il-kamra minħabba Sur Verhofstadt għallix ma tkellem xejn fuq id-diskors li għamilt int. U ħela l-ħin kollu tijaw fuq id-diskors li għadu għazbis sema tas Sur Cameron. Imma din xi ħaġa li nistennew hija xi ħaġa tas-soltu tas-Sur Verhofstadt li jitkellem fuq xi ħaġa għadha ma seħħitx għatma stennejt illi Sur Verhofstadt ikun għat japprova e, dak li għalet il-Senjura Margaret Thatcher. Grazzi ħafna tal-li ikwotajt l-Senjura Thatcher. Għawnek u dimna għana diskussjoni serja ħafna fuq il-futur tal-Europa illi din il kif għanna nindirizzaw din il-krizi Ewropeja. Din mhix biss illi nindirizzaw il-problema tal-euro, hija wkoll eh, il-fatt li nirrikonoxxu l-problema li qed insibu mawċna eh, it-teddid għal-futur tal-Ewropa. L-opinjoni tal-pubbliku madwar il-kontinent hija waħda eh, imbeżza palma qalu numru ta' kellima ma nistax ma nagħtux każ it-tħassib tan-nies Eh, u bħalma ħafna ninsadu hawnhekk l-idea populista. Ħafna f'din il-Kamra u fl-Unjoni domx jafdaw lin-nies u din hija attitudni li jiena nħoss li għandna nibdlu hemm bżonn li jkollna direzzjoni ġdida għall-Ewropa, irridu nwaslu messaġġ modern u viżjoni ġdida. Irridu li jkun hemm kooperazzjoni Ewropea li tkun waħda ta' suċċess u dan iwassal għalhekk eh, għal bidla kbira bil-mod kif naq fil-mod kif naħsbu, kif naġixxu bħalma qal il-ġurnalista eh, Clive Klub, il l-Europa edha f'problema minħabba li issa laqda fost l-Europa marret li l-in minn dak li tassew jishtiqo n nies u għalhekk l-Unjoni għandha bżonn modell ġdid mhux biss ta' Ewropa aktar maquda imma waħda flessibbli u prattika. Kif nistgħu nkisbu dan? L-ewwel net nistgħu nwieġbu għal kriżi billi nwestaw is-swieq tagħna, nilliberaw eh, l-intraprizi, nindirizzaw id-deficit demokratiku, jekk nirrikonoxxu l-fatt illi il- l-ideja ta' stat mhijiex xi ħaġa antika, rridu kol ikolna approċ bazat fuq is-sens komun biex nirindirizzaw dawn il-problemi u mhux nippruvaw nimxu b'ideoloġiji ta' barra minn hawn. U nistgħu nibdew billi pereżempju eh, nikkritikaw l-laki komunitarju u il negozji u l-eluf ta' xogħlijiet li li mannix li għalek irridu nwessaw l-ambitu ta', kif naħdmu u li naħdmu prioritajiet ġodda anka fil-budget Ewropew u li nżidu valur ukoll lill kompetitività Ewropea u li nimxu b'mod differenti fuq il-kommerċ mal-Amerika, mal-Indja u ma' ekonomiji emerġenti li bħalissa dejjem minn tkabbir kontaru ta' dak li tiġri fl-Ewropa. Sur President, dawn il riformi jkunu biss possibbli jekk intemmu l-mentalità ta' dawn il-politiċi li minn għalihom għandhom is-soluzzjoni għal problema għal kulħadd u nixtieq inżid ukoll ma ma titaċċer nixtieq nikkwota kal Ronald Reagan l-aktar għaxar kelmi tal-biża fl-Ingliża huma eh, jiena jiet tal-Ewropa jiet hawnhekk biex nenkom. se namlu nistgħu nagħmlu aktar diffiċli għan nies biex jirfu responsabiltajiet tagħhom u negozji biex iwaslu għal tkabbir u xogħol. Jekk il-futur tal-Ewropa rridu li jkun ta' e, protettività fl-ekonomija, rridu naraw kif il-nies il-politiċi jersqu minn nofs ma jindaħlux. Ma nistawx Eh, inkomplu kif, kif aħna sejrin, irridu bidu ġdid, irridu model ġdid, mux Ewropa għala kart u lanqas Ewropa b'membri li huma tal-ewwek ta' klastri u ta' klastri baxxa, imma suq waħdin fejn il-pajjiżi kollha jistgħu jikkontribwixxu għal ħtiġijiet kollha tal-Ewropa fejn kulħadd eh, jiġi meqjus indaqs Unjoni li hija maquda fid-diversità. Grazzi ħafna Sur President. Grazie ħafna, Sur Kellenen. Fissem li jifdi, Sur Helmer. Jider li l Fajman fejn uħut mill-problemi li qed tiffaċċa l-Ewropa. Imma s-soluzzjoni tiegħu hija aktar Ewropa. Dan ifisser it-trionf ta' tama fuq l-esperjenza ta' preġudizzju ideoloġiku fuq realtajiet tal-ħajja ta' kuljum Il-fattu li l-Unjoni Ewropea tinsab eh, sejra lura fl-1990 l-Unjoni Ewropea kienet wassal 30% ta' GDP globali. L-lum il-figura jatta ta' 20% ta' GDP globali. Sal-2050 x'aktar x'noqsu għal 10% ta' GDP globali jew inqas. Jekk nażlu li nkomplu mal-miri ta' missjonijiet li waslu għall appoġġ ta' ekonomija agrarja. Nistanajt tijaj sor Hofstad, nistanajt tijaj il-raġunijiet għal eh, dan mux diffiċ li s-sibom l-ewennet. L-Unjoni Ewropea hija Unjoni ta' dwana ma' Unjoniet pal dawn ma ħaġa skaduta ċaġa tal-seklu 19 fil-fatt ħadd fid-dinja ma jażel li jidħol f'Unjoniet pal dawn. Ukoll din l-Unjoni hija hemm naqra minn regolamentazzjoni żejda li qiegħda sar l-industrija tagħna, regolamentazzjoni Ewropea tiswa mid biljun lira sterlina fis-sena u dan fir-Renju Unit biss. Tielet punt, għandna politika tal-enerġija li qed tagħti lill-Ewropa l-iktar enerġija għalja fid-dinja qed timmina l-kompetitività tagħna il-negozji debda fuq l-enerġija tikollhom imorru b'nadi oħra u uh, familji u uh, industrija qed fallu ta' kuljum qed taħlu il-flus fuq wind farm so sur kanċelli dan kienu falliment minn tam tiksbu xej bihom. rabba punt għanna dizastru tal-monita unika li l-ex kanċellir Lord Lawson id-diskrivija pala l-iktar eh, proġett politikament irresponsabli ta' din l-era temnux il-krizi tal-euro spiċċa, da kollu l-testaw tamlu mus se jwaslu sabiex jindirizzaw differenzi bejn nofsinhar u tramuntana. Hemm bżonn iktar minn bejla u sadħog, hemm bżonn trasferimenti fiskali mit-tramuntana sa' nofsinhar. Imma dawn ikunu naċċettabbli fil-Ġermanja. Hekk kif ukoll il-miżura l-awstralità u l-inflazzjoni qed tippruvaw timponu se jkunu inaċċettabbli għal votanti. L-Unjoni Ewropea nnifisha tista tisfaxxa għandkom ġa politika li tifret għall-Unjoni Bankarja fi żona euro li edha tifret iż-żona euro mill-bqija ta' l-Europa f'pajjiżi fir renju Unit hemm pożizzjoni dejjem tikber għal sħbija fl-Unjoni Ewropea għall Prim Ministru qed jipprovaj taffi dan billi jitlob eh, eh, seta ġodda Imma din ħaġa li t tissodisfa lil ħadd il-votanti femmu li tsubija fl-Unjoni Ewropea qed uh, tfaqarna u nqas qed tagħmilna nqas demokratiċi u nqas ħilsa l-Nistrit Indipendenza, ħilsinu Demokrazija u konkludew bil-raġun li aħjar nħorġu. Vielen Dank. Das Wort hat für die Fraktion der Vereinigten Linken Frau Kollegin Zimmer. Grazie, fissem il-gwe, il-signora Zimmer, Sur Zimmer, Sinor Zimmer, Sur Verhofstadt. Herr Verhofstadt, vielleicht hören Sie jetzt. Sur Verhofstadt, for tajjeb tisma Signora Zimmer. Forsi ma sen kon daqse provokattiva daqs il-kollega tiegħi ma ħalora tal-kamra, però insomma, kanċillir. Jina nirrispetta l-fat li jinti ġejta unek, l-lum, hija kisba dejna li membri tal-Konsillu tal-Parlament mhux dejjem ipoġġu bil-qeda u jiddiskutu eh, ħwejġ differenti. Sinja Merkel għamlet dan flura f'Novembru, ma dan jidher li eh, qed nitlu sensazzjoni fejn ħafna kapit ta' stat fil-Kunsill mhux jifmu illi l-Parlament mhux qiegħed hemm biss sabiex parla biss imma huwa post fejn persuni juru rispett lejn Parlament Ewropew jitħatu flimkien jisimaw l-argumenti tal-Parlament dan u għallok fejn nistaw morru kontra id-deċizjoni tal-Konsil fejn nistaw najdu li l-programm multi annuali finanzjarju jemżon jirġa jistrutturat il-fond kommissjoni jitnaqsu dawn l-argumenti mhux qed jiġu inklużi fil-politika ta' kapit ta' stat. Fahar l aħar nistaw namlu progress biss jekk naħnu flimkien. Il-preżenza tiegħek fid-dibattitu tal-lum hija offerta imija wkoll sejħa għal membri oħra tal kunsil sabiex ikunu jistgħu jisegwu fil-passi tiegħek. Ma rridux naraw metodu tal-Unjoni illi joħna affarijiet għalisa sabiex naħolqu progress, irridu marru lura mill-punt illi jgħid li demokrazija hija bis-servizz tal-ekonomija. il eridu stampa wisa fejn għajdu li persuni rispettivament minn jien fl-Unjoni u ma persuni mux bis ċittadin tal-Unjoni u ma l-kol bnedmin kemm kumma refugġati, immigranti, membri ta' minoranzi etniċi, il-kol għandhom drittijiet tal-bniedem li hemm bżonn jitħarsu fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstan, jek ejnu għajnuna sabiex nizguraw illi drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea ma jkunux biss limitati għal drittijiet fiħdan is-suq intern. Hemm ħafna iktar minn hekk. Irridu nevitaw illi nispiegaw drittijiet ta' suq intern li ċittadini tagħna u da nispiegaw dan biss. Dan mhuwiex approċċ xira hemm bżonn nerġgħu nintroduċu demokrazija nisimaw li ċittadini. Rabta frabta diretta ma' dan hemm l-idea li demokrazija u demokratizzazzjoni tal-Unjoni model soċjali dan kollha affarijiet li jimxu jitfit Għajdu dan lil kulħadd, insejjaħ lilkom, insejjaħ lil oħrajn. Isiltu l-linja taħt politika ta' austerità anka l komissjoni ftit jimilu qalet il-politika ta' austerità mhijiex il-mezz kif niżguraw il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. U li noħorġu għam il-krizi. Ma nistawx nkomplu niprivatizzaw servizzi pubbliċi kif għat inti stess dan imur kontra l-idea illi naqdu l-affarijiet flimkien sabiex naħdmu għal-ġejjini. Privatizzazzjoni tassi pubbliċi, ta' servizzi pubbliċi, proprjetà pubblika. Illi jkollok sistema ta' assigurazzjoni soċjali li ma tinkludix minn standard soċjali minimi, standards ambientali minimi, dawn huma l-ostakli prinċipali li għandna qoddimna. Jekk inħarsu lejn dan, u nisimplifikaw kollox jiena konvinta li nistaw insibu minn isegwina u jgħid din l-Ewropa li rridu ma rridux biss um, unjoni ta' twana biss u dan huwa il-bidu ta' kif insolvu l-problema figuri xirqa wara l-fondi strutturali u fondi ta' koezjoni. Mhuwiex ġust li ngħidu illi Bundestag il-partiti fil bundestag se għajdu se jvutaw kontra il-programm tajnuna għal min għandu bżonn fl-Ewropa. Jiena din ħaġa li ma nifimiex qed nitfaw il-ġebla fuq saqajna punti bħal dawn u bżonn nirrimedjaw xi kawża verament il-kriżi u nirrimedjaw kif xira. Is-Sur Martin issa. Kritik als Publikation hat uns zusammengebracht und Kritik hier im Parlament. Kritika permezz ta' kritika fil-fatta ditna u ma nasibx li kritika unġew se tifridna. Jekk ġab kom ħodu ktar passi anka fid dawl ta' diskors li għanna kem smajna. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn tiġi kritikata din ħaġa li nafu ma fi żmien ta' kriżi nafu tajjeb illi hemm bżonn aktar mill-Unjoni. Rridu morru kontra dawk illi qed jgħidu illi il-firda eh, tejn il-kawza tagħna. Kanċellier inti tkellimt fuq is-solidarjetà, proset ta' dan, imma fil-passat rajna wis solidarjetà mal-banek u ftit wis solidarjetà ma' ċittadini. Mhux kwistjoni biss ta' kontra id-dejn imminti illi għandek is-seta' oħrajn finalment hemm bżonn illi tkissru l-poter tal-banek għanna banek, banek eh, sistemiċi illi għedzin eh, eh, jixiftaw dejn minn banek fassikurazzjoni tal-oħrajn. il jek joġobkom, zammu f'moħkom il-parċipazzjoni ta' ċittadini, dan iwassal għal unjoni ta' ċittadini, mux unjoni ta' panek. Niskazza, bitte Kanċellieri kjoġbok. Grazzi. Skortif mo illi ehm, nishtiq nir-ingrazzjakom ta' dibattitu minn għamlu nitfall detalji zejda xaqt nitkellem fuq żewġ punti. Fi żmien qasir li għandi allokazza biex nitkellem, fis-sur Kellinen li tkellem dwar eh, il-flessibilità, flessibilità għall-inġustizzja hija ħaġa ħażina, flessibilità b'ġustizzja u għal-mod kif nimxu l-qoddim u dan jaħodna l-punt ta' kif nistaw niksbu flessibilità b'mod eh, intelligenti fis-sistema ekonomika tagħna. Jagħmel sens li niżguraw illi l-strutturi jiġu aġġornati, nistgħu naqsu l-burokrazija, nistgħu nfadlu wkoll imma ma nistax ikollna flessibilità jekk uħuds fil-kriżi ta' swieq finanzjarji daħlu friski illi finalment tħallsu minn minħalla 16 din il-flessibilità li li neħilsu minna darba dejjem. Għanna bżon bilanċ ġust bejn miżuri ta' salvaguardja, regolamenti u lini gwida li jizguraw ġustizja kif xira deċizjonijiet li persuni jihdu għal-jom nifisom il-riski għandhom jitħalsu minn kom infuskom, minn supervizjoni, liġijiet fuq solvenza, minn regolamentazzjoni xirqa. Dan u għallok fejn eh, eh, l flessibilta u ġustizja mxu jitfit. Xtaqt najtu koll oppozizjoni għall-Unjoni Ewropea f'pajjiż jizdiet meta f'pajjiżek tipprova twaħħal eh, fl-Unjoni għal kull ħaġa li ma timxiex kif suppost. Fejn tipprova tħares li kien nifsek mill-kritika. Imma ċittadini jafu li l-affarijiet jistgħu jitjiebu fuq livell nazzjonali u anke fuq livell Ewropew. U li tipponta subajk u gideb fl-aħħar mill-aħħar mhux se namkien. Sor Verhofstadt semma dan fid-dibattitu ħafna drabi. Neħu pozizjoni differenti mis-Sur Cameron għaliex naħseb li huwa importanti għal ġeħl onestà li tammetti li jem punti pozittivi fi pajizi tagħna għal ġdimna flimkien fis-swieq komuni sabiex niksbuhom. Fl-aħħar punt Xtaqt insemmi l-kompetitività, tista' s-saxħaħ il-kompetitività billi saħħaħ it-taħriġ għaż għazzazax u għalhekk jiena għandi għal qalbi eh, l-apprenticeship ta' anka l portami pal garanzija għaż-żgħażagħ u nistgħu saxħu l kompetitività biss billi nkunu innovattivi. Din ħaġa komplessa li xil-kol nifmu illi meta niġu għal rizorsi fil-qasam ta' riċerka u riċerka Ewropea komuni, hemm mikonna diffikultajiet ħafna drabi li niksbu dawn ir-riżorsi fi żminijiet ekonomiċi diffiċli. Però jiena konvint li nistgħu nsaħħu l-kompetittività billi naħdmu fuq livell lokali billi niżguraw illi għandna sorts komuni fl ewropa sabiex niżguraw kompetittività fuq l-istess livell ma dak miksub partijiet oħra fid-dinja. Għanna modell tagħna veru, għanna modell li bażat fuq demokrazija u ħelsins biex nsaħru demokrazija. U dan il-modell Mux ħaġa li għandha xaqsam biss ma tnaqqis ta' salarji sabiex insaħħu l-kompetitività. Dan mhuwiex konformi mal-mudell Ewropew. Jiena gburi illi edin naħdmu għal kompetita b'dan il-modell demokratiku fl-Europa. Vielen Dank, Feimann. Wir werden den beiden Fraktionen. Grazie ħafna, Sir Feynman. Se waslu l-messaġġ li żewġ mexxejja tal-gruppi politiċi li semmejt u ħanniżlu kummenti fil-minuti, Sir Karas issa. Kanċellier, Sinjuri. Huwa veru u ġust e, li inti tiġi żurna hawnhekk fil-Parlament Ewropew illum. U nappoġġaw dan is-sinjali li bħala Kapta gvern ta' stat membru inti qed tibgħat messaġġar li l-Parlament u l unjoni Ewropea kollha kemm Jena Jiena sodisfatt li qed nisimaw diskorsi favur u kontra l-Unjoni Ewropea. U mhux nibatu it it-trif gazzetti biss u nisimaw editoriali biss, kollox huwa marbot fl-imkien dak li namlu fl-Unjoni Ewropea. Il-ġejjieni tal-Unjoni huwa marbut mill-qrib ma l-iżvilupp tad-demokrazija Ewropea u għal daqstant jina nħeġġeġ lilek sabiex jekk joġbok Eja nimxu lejn konvenzjoni għal-ġejni tal-Europa ma mela kemm jista' jkun sabiex l-Unjoni Ewropea tkun realtà kif nixtiequ jekk jogħġbok żgura li konna summits ġenwini u il konsil li sir tassew eh, kamra oħra, komplementa til kamra et nifacċjaw problemi bil-globalizzazzjoni u bil-krizi, jekk nerbux dal-problemi dependi fuq inkunux maqodin. Jekk ikonna tmexxija li tur iktar solidarjetà, kien iktar flessibbli u dim il-ċittadini tagħna żgur naslu l-Awstrija tista' tagħmel dan, jiena nemmel li l-Awstrija għandha tagħmel dan. U aktar minn aktar issa mill qatt qabel l-esperjenza storika u Tallimna anka meta tbet is il-sitwazzjoni ġeopolitika nisabu fija u anka fid-dawl tal-istatistika nistgħu naraw li aħna għandna nkunu nservu ta' katalisti għal ġelrini fl-Ewropa. Kanċellier, irridu nerġaw lura fil-lopul imħuħ ta' ċittadini tagħna. Ħadd gost nisma' li inti għattil il budget m'għandux ikun xaġa fejn għandek tħallas inqasu u iktar. Nieħu gost nara l-iżvilupp rurali u kwistjoni ta' bidja li semmejt qed ta' aktar importanza, ma dan huwa biżejjed le l-Unjoni Ewropea għandha tirċivi kull ċentezmu li hemm bżonn sabiex nirrispondu għal miri għall anijiet li għandna f'moħħna punt ieħor. Il-ħadd li ġej għandna referendum u hija ħasra li d-dimensjoni Ewropea ir-responsabilità internazzjonali li qed nerfa fuq spallejna fuq għanni xikonna armata professjonista hija ħaġa li mhux se titma' dibattitu tagħna l-arfin fl-Awstrija fuq l-Unjoni Ewropea ħaġa importanti wkoll jekk niksbu konsens iktar wisa fl-Ewropa fejn l-Ewropej tassew jaraw l-minflusom parti mill-komunità u l-ebda politikant ma jandu jilab karta nazzjonali mela żgur id-dimensjoni Ewropea tkun iktar b'saħħita minn kwestjonijiet nazzjonali. Grazzi. Grazzi. Sib li kontet kun naqra iktar ġenerosa għaliex kien kena membru Awstrijaku. Pero jider li Awstrijaċi bistet, id-kelmu ma sax kunu daqshekk flessibbli bil-ħin. Is-Sur Lightfried li huwa magħruf għal kapaċi jkun konċis. Grazzi ħafna, President, mella l-motijaj, jina dejjem namel l-motijaj sabiex nżomm mal-ħin. Is-Sur Helmer tkellem fuq il-ħela tal-flus ta' minħalla 16 membru li tħallas tajjeb liġi fil-parlament u laqqas biss jistenna ir-risposta żgur hija ħela ta' minħalla 16 ħela ta' flusa minn ħala 16 il-biraħ, kollega taljan qal illi hija ħaġa tajba l-Sur Fajmen ġej hawnhekk. Hija ħaġa tajba għaliex fit tal-Kunsil wera id-dawl soċjali fejnu. Jekk tħares lejn il-maġġoranza fil-Kunsil tista' tara li huwa diffiċli għalik fil-Kunsil għal daqstant hija ħaġa pożittiva li qed naraw hawnhekk ma' nallum. U għanna nżommu ma l-pozizjoni tagħna biss, nistgħu nżommu ma l-pozizjoni tagħna biss jekk ngħidu li qed ġildu għall-ġustizzja, qed ġildu s-solidarjetà, qed ġildu għal bilanċ soċjali kif suppost. Dan nista' nagħmluh biss flimkien ma nistawx namluħ mod iżolat fuq livell nazzjonali u għalhekk hemm bżonn inżommu mal-pożizzjonijiet tagħna nkomplu nġildu nkella se jkollna problema kbira, l-ikbar problema li għandna qudiemna jalqat fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. M'hemm xejnar minn bżazah minar prospetti ta' xejn. Persuni illi għandhom taħriġ eccezzjonali li jafu ta' kollu li jemżon ikunu jafu imma jisibu ruħom fit triq u din is-sfida għal kem għandna modelli tajbin fl-Awstrija sabiex niġildu dan, il-Gvern Awstrijaku għamel ħafna hawnhekk nistgħu nirreġistraw progress biss jekk naħnu flimkien. B'mod maqud biss nistgħu niġildu il-qatt fost iż-żgħażagħ u nofru prospetti ġodda żgħażagħ tagħna. Imma mhux biżet li jkollna dibattitu sabiex niksbu dan idea li naħdmu b'mod maqut. Il-ċittadini hemm bżonn eh, jirċevu l-messaġġ ikollhom entużjażmu f'żavi l-Ewropa u biex niksbu dan hemm bżonn illi ma nkomplux napoġaw il-dawk i qed ifiskru l europa dawk li jgħidu jankeċċu l-dawk miż euro li mhux bħalna, dawk li għet jgħidu jan nitilqu miż-żona Għaw minn għet jgħid li ż euro kienet l-ikbar katastrofi mit-tieni gwerra ma dan mhux iwassal għal rizultati li nixtiequ. Kanċellier naħseb li eh, qed nimxu fid-direzzjoni tajba u veru li dak li nistgħu niksbu flimkien jiswa ħafna iktar eh, mill-fatt li ma naħnux flimkien u hemm bżonn inkomplu naħnu f'din id-direzzjoni u bżonn nieħdu deċiżjoni li hemm bżonn ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazie ħafna, Sur Leichtfried, issa fissem liberali l-Onorevoli Bertman. Kanċellir, il-prezenza tiegħek hawnhekk nittamaw li ser timmotiva l kapiet oħra ta' stati ta' gvern għaliex dan huwa importanti ħafna għal-futur. L-Awstrija qed tagħmel xogħla tajjeb u naħseb li tinsab pożizzjoni tajba u tgawdem minn pozizjoni tajba fost l-istati membri fir rigward il-qatu l qatfat iż-żaza speċjalment. Fuq dan nixtieq nafas aktar. Madana kollu nixtieq nfakkar il kulħadd li għatem min qed jgħix faqar terribli faqar aħrax biex nkun nistgħu naħalġu b'soluzzjoni għal qat u l qat fost iż-żgħażagħ irridu nimxu passi passi sostenibbli. U dan iwassalni ma' malajr għal qafas finanzjarju multianwali l-MFF Naħseb importanti li nużaw dawn il-flejjes tajjeb, nija ninvestuhom tajjeb, ejja naslu għal soluzzjoni sostenibbli għal għad fost iż-żgħażagħ għaliex ma jistax ikun aċċettabbli li min ikun imħarreġ sew, min ikun eh, kellu edukazzjoni tajba bħala żagħżugħ eh, nitħalla waħdu. Ejja nifmu li qegħdin fl-istess dajsa, rridu nġbru fidejna etmun biex nimxu fid-direzzjoni tajba, direzzjoni sostenibli u permezz ta' li niġbdu l-ħabel wieħed nistgħu naħdmu flimkien biex nżommu l-paċi li aħna ksebna mis-sittinijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Vertman, nissa fissem il-ħodor l-Onorevoli Luna Ċek. Grazzi ħafna, President, Kanċellir. Jiena u koll soddisfatta li għed fil-Parlament Ewropew biex titħol dibattitu maħna u mux għet bironija Jina segwejt trasformazzjoni tijak minn euroxettiku għal pro u konvint u tmur li l-in mill-imsieħba ta' kolazzjoni u muxteddet teddet li jkunem vito. Grazzi ta' dan u naħseb li diskors tijak tal-lum juri li tibxi fid-direzzjoni tajba. Naħseb li l-klim ċari tijak xira li nirrispettawhom. Tkellim dwar il-garanzija Zaza hunnek fil-Parlament Ewropew u l-inizjattiva Zaza iżda xi kollegi qalu li l-garanzija Zaza fuq livell Ewropew jaħdem biss jekk ikollok flejjes allokati miegħu. U dan hija tem fil-Fond Soċjali Ewropew meta nitkellmu dwar flejjes kanċellier. Irrid nappellalek sabiex tiżgura li l-Awstrija tiffirma l-patt kontra l-evażjoni fiskali għalhekk mhux tagħmel bojkot flimkien mal-Lussemburgu regoli li aħna għandna. U għalhekk ejja turu minn huma dawk li qed jaħarbu u jevadu t-taxxa u mhux iwaslu t-taxxa tagħhom. Dan huwa għalhekk li għandna bżonn u nixtiequ li tagħmel dan Aziz Kanċellier. Fuq Strasburgu, l-Parlament Ewropew għandu tliet sedi. Tliet xhur ilu il maġoranza wiesa tal-Parlament Ewropew appellat il-Kunsill tfassal ifassal pjan dwar kif nistgħu naħdmu sabiex ikonna sede waħda. Ħafna iridu Brussell mhux kulħadd, iżda għal darba oħra nħeġġek fil-Kunsill biex tqajjem dan il-punt tħares x'inhu lej l-ispejjeż u tippruvaw tagħmlu passi il qoddim biex bekk naslu għal sede waħda għall Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna, issa fisem li FD l-Onorevoli Paxas. Pone kancleri, president, kollegi. Ma jistax ikun hemm mument iktar relevanti millum milli nżommu għal Ewropa li tiġbed ħabel wieħed għal komunità waħda. Ma nistawx naħarbu minn dan għaliex inkella ħnaslu f'punt fejn l-ambizzjonijiet tagħna biex nkunu komunità esklusiva indipendenti u b'saħħita xi ħaġa li għaqditna tifridna f'xewqat individwali biex wieħed ikun iktar b'saħħtu mill-ieħor u biex l-oħrajn ikunu dipendenti fuq ir-rida ta' min huwa aktar b'saħħtu. Ma nistgħux inkomplu noħolqu komunità ta' stati indaqs u dawk li huma iktar indaqs aħna bajna sussati bil-diffikultajiet tal-qat, tal-kumpaniji, U xorta għatem affarijiet pendenti ġifiri li ma direzzjoni timraħ fija l-Unjoni Ewropea u dan kif tista' tagħmlu. L-Unjoni Ewropea tkun b'saħħitha irid ikun hemm ġnus liberi u bekk irridu noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar federalizzazzjoni għaliex inkella aktar in-nies ħajkunu inklinati li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Mülzer. Nafu li fl-Awstrija hemm euroxettiċiżmu iżda illum hemm min qed imur kontra l-Unjoni Ewropea, hemm min urrabjat qed jgħidu li hemm deficit nuqqas ta' trasparenza u oħrajn jemnu li l-Unjoni Ewropea mhux qed tindirizza l-affarijiet l-iktar ewlenin, imma kull ma tagħmel huwa id-dur mal lowża Għalek rridu nizguraw li hemm miktar flus ta' informazzjoni li indirizzi mux biss il-vantagġi ma l-izvantagġi tal-Unjoni Ewropea b'mod oġġettiv. Kanċellier, dan mhumiex klimi, Dawn mhumiex xi klim ta' lemin estrem, imma dawn huma klim li jinsabu fl-itra tiegħek li ġiet kwotata mill-ikbar gazzetta ġurnal tal-Awstrija publikat ftit xhur ilu u inti il-mentajt dwar sur Cameron fejn huwa jitkellem mod f'pajizu u mod ieħor fl-Unjoni Ewropea u għalhekk ma stax toqgħod iddur kif jidirlek inti tiddeċidi tiġbed linja waħda kif ħatkun awrokratiku jew le jidher li din id-deċiżjoni li ħadd. Issa l-onorevoli kellam fisem il-PPE. President, il-futur tal-Ewropa tfisser xi ħaġa prattika. L-ewwel net. Biex ikonna politiki komuni rridu nħduhom bis-serjetà. Għaliex l-għażla mhux eżattament bejn Ewropa Federali u Ewropa tal-ġnus hija kwistjoni bejn il-dominazzjoni ta' interessi komuni jew inkella interessi individwali u fuq meda qasira ta' żmien. Il-CFSP, il-CSDP, il-politika komuni l-enerġija, il-sigurta fuq l-internet u it-temmija tas-suq waħdini speċjalment dak digitali, it-temmija tal-EMU Dawn huma futur reali għall-Ewropa, mhix utopija. Fiħdan il-possibiltajiet tagħna. Hemm problema ta' rida politika li hija nieqsa. Mhux dan imma aktar hija problema ta' mentalità wkoll. Mod huwa li nħatu ħarsa lejn x'inhuwa l-istat tal-Unjoni Ewropea bħala kumpaniji li jiprovdu tajjeb, jaqlaw tajjeb, imma minnaħa l-oħra rridu nħossu li aħna nappartienu fl-imkien tal-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser korresponsabilità, mhux nfarfru r-responsabilità l-rappresentanti eletti jew l-istituzzjonijiet biss, iżda namlu sforz sabiex imbidlu ninna nafusna L-aħħar erba' snin u row minn tal-inqas żewġ affarijiet. Il-kriżi finanzjarja hija msejsa f'kriżi ta' valuri u attitudnijiet morali. It-tieni net hemm il-kunċett tal-modell tal-aħħar 30 sena li mhux ser ikun sostenibbli aktar. Għalhekk il-bidla fil-mentalità u li nieħdu responsabilta hija xi ħaġa kruċjali. L-għażla oħra tista' tkun Axlis Brave New World. Grazzi, issa l-onorevoli Beres. Grazzi, President, Kanċellir. Fuq kwistjonijiet soċjali, l-Awstrija tatna s-sisin għal proposta Ewropea eccellenti bil-garanzija ta' azzaza. Grazzi ta' dan. Issa, fidejna, l-inkomplu dan ix-xogħol u li fil-Kunsill ta' EBSCO f'Dublin nkunu nistaw natu ħajja għal proposta Ewropea ta' vera fuq dan għaliex fl-erba xhur li ġejjin rridu li żgħażagħ morru l-qoddim fl-Ewropa. U l-proposta tal kummissjoni hija bbażata fuq regolamentazzjoni tal-ISF. Bekk ntamaw li konna ehm, konsistenza u meta naslu għal dan tappoġġaw l-idea li ikun hemm fond soċjali għal politiki soċjali biex għam sa 25%. Għanna situazzjoni budgetarja fejn verament nkunu rridu nistgħu nifinanzjaw partit kruċali tal-Unjoni Ewropea fuq solidarjetà wkoll rridu li l-Greċja tkun tista' tibni minn ġdid il-bażi fiskali tagħha biex dan iseħħ meta ġi sel minna sur Jean-Claude Juncker għalli tagħmel il-Ġermaniżi jgħinu lill-Griegi u ġejdinna x'qed jajdunna eżattament x'qed jaħbu il grigi li mhumiex patriotiċi fil-banek Ġermaniżi. Irridu nkunu ċari li direttiva tfaddil irridu indirizzawa u hemm rol kruċali li intom tistgħu taqdu għal darb'oħra. Irridu nimxu l-qoddim fuq din il-kwistjoni biex bekk jistgħu ikonna klim favuri solidarjetà u anke realtà li pajis bħal Greċja tant għandu bżonn bħala solidarjetà fuq il-livell Ewropew. Grazzi. Grazzi, Sinjura Beres, issa fisem non attached l-Onorevoli Statler. Kanċellier? Il-politika domestika hija l-kostituenzi u għalhekk mhux se noqgħod nagħti ħarsa lejn id-differenzi bejnek u l-Ministru tal-Finanzi iżda x'provajt tagħmel hawnhekk verament ġara mill-kriżi. Aħna ridna nbidlu il riskju lil dak li ħalla 16 fl-Unjoni Ewropea. Għaddejna dejn ksibna ftit tal-ħin bil-biljuni. Ma minna xejn għandna għad rekord fi Spanja u Portugal iktar minn 25%, iktar minn 50% fost iż-żaza, memx għalfejn qod intenni ċifri, zero tkabbir, mutwalizzazzjoni tad-dejn, għandna unjoni bankarja li qed ħalli fil-ġemp is-settur finanzjarju, ma ndirezzajniex spekulazzjoni, ma involvajnix is-settur privat xejn. Laqqas fil-Kunsilli Ewropej hija weda li għamilna lil dawk li ħassu t-taxxa, xorta waħda mhux qed nindirizzaw la viżjoni tat-taxxa. Għandna kritika surdol imma ma tiġri xejn, laqqas huma għandu soluzzjoni, għandna biljuni ta' euro li qed jitħallsu għal pajjiżi li jinsabu fi kriżi, u diffikultà li nerġaw ikonna daw l-flus lura u mem stabilta minnajr ebda bidla strutturali. Da ma jistax isir minnajr ma jkun bidla strutturali u minnajr konsolidazzjoni budgetarja. Minn flok xet namlu, ed nitolbu li l-affarijiet jaqilbu l-aħjar. Inna namlu dan issa, ma kienx hemm għalfejn toqgħod tiġi Strasburgu biex toqgħod terrepeta l-istess affarijiet. Grazzi, fissem il-PPE, l-Onorevole Milan Nun. Grazzi, Sur President, u grazzi l-Kanċellier Federali għal dan l-ispirtu li wera. Ġejjini li illu l-ġurnata għandu inqas inċertezzi minn sena ilu il-pass il-qoddim li irnex li jikseb il-Kunsill Ewropew fit-tieni nofs tal-2012 kif ukoll il-kisbiet tal-Bank Ċentrali Ewropew irnex ilu itaffi ċertu dubji dwar eh, l-Unjoni Ewropea il-Munita Wahdina u l-proċess ta' integrazzjoni. Iżda ma kienx biżejjed taħt il-passi li tieħdu fuq livell nazzjonali hemm bżonn li nkomplu nimxu il qudiem hemm bżonn li nagħmlu din l-Unjoni Monetarja u rridu nkomplu ntaffu l-kriżi il-passi il li jissemmew fil-dokument tal-erba presidenti u ma għaffariet li rridu jiġu konsidrati mill-autoritajiet spanjoli jena naqbel li jem il-bżon li l-opinjoni pubblika u palma tinti iż-żaza jappoġġaw il-proċess ta' bini Ewropew. Iżda jekk l-Unjoni tikkontribwixxi għal ħruġ mill-kriżi jaraw jagħmlu dan jekk jaraw l-Unjoni Ewropea bħala soluzzjoni u mhux bħala problema hemm bżonn li nikkontribwixxu għal ħruġ mill-kriżi. U nixtieq inżid argument ieħor biex niġġustifika l-integrazzjoni Ewropea nitkellem dwar il-kuntest ġdid ta' eh, dinja interdipendenti. U t tininet bħalma palma għal il-President tal-Komissjoni, Sur Barroso, idda saħna bħala Unjoni Ewropea nista' nkunu aktar b'saħħitna x'inkella nispiċċaw nkunu irrilevanti għanna bżon ta' politika esterna li hija aktar b'saħħitha kif kien hemm ftit ilu fit-Trattat tal-Lisbona. Grazzi ħafna. Fisem, is-Soċjalisti l-Onorevoli Gualtieri, grazzi President, Kanċillier, Niddiskutu dwar il-futur dwar l-Europa fisser li natu tweġiba żewġ affarijiet, il mudell soċjali Ewropew miexi l-qoddim jew rizorsa għal globalizzazzjoni u d difiza u t-tnatija tiegħu mill-ġdid tista' tħalla fidejn l-istati membri individwali jew hemm bżonn ta' binja ta' gvern demokratiku tal-euro. Il-grupp tagħna jwieġeb favur l dawn iż-żewġ mistoqsijiet u sodisfatt li l-klim tiegħek jimxu fid-direzzjoni l-istess bħal dan Unjoni għal stabilta, manka kabbir, ta' solidarjetà u ta' demokrazija li morru li lin minn l austerità għal xejn bxejn ma tfissirx li morru lura r-responsabilità fiskali, tfisser li flimkien ma disciplina ta' budget ikun hemm politika Ewropej kodeċizjoni għad kabbir u kozjoni soċjali. Għalhekk hemm bżonn ta' budget Ewropew denju tismu ibbażat fuq riżorsi propri, fond ta' fidwa għad-dejn smajt dak li għad fuq dan u sodisfat minnu, konsolidazzjoni fiskali flimkien ma tkabbir biex ikun hemm evitazzjoni tal-politiki antiċikliċi u l-bandan hemm bżonn pilastru soċjali b'saħħtu li jmur mit-twettiq u l-finanzjament ġust ta' dawk il-garanziji Ewropeja għal żgħażagħ li fl-Awstrija tant taħdem tajjeb. Kanċellier, grazzi ta' preżenza tiegħek hawnhekk u ta' klimek aħna ċerti li minn issa sa' xhur li ġejjin il-ġlida għal definizzjoni ta' Pazz Soċjali Ewropew u għal Unjoni Monetarja u Ekonomika autentika u ġenwina tista' tappoġġa fuq il appoġġ tiegħek. Grazzi. L-Onorevoli eh, Volski, grazzi President, il-Kanċellier nirringrazzjak tal-liqja tawn l-impenn Ewropew tiegħek. Iżda jiena stennejt aktar fuq il-struttura Ewropea għal-futur ta' pajis li jinsab bejn iż-żona euro u barra mid żona euro u hemm dil-firda iżda nafu li l-Awstrija qrib għal istati membri tal-Mittel Ewropa ħafna stati membri li mhux parti mid zona euro ma għalu xejn dwar il-possibilità ta' firda jew Ewropa fuq żewġ veloċitajiet u teddida ta' Unjoni Ewropea mifruda mill-ġdid titkun ta' tħassib għall-Awstrija avukat tradizjonali tal-pajizi Ewropej ċentrali, ta' dimensjoni ċentrali tal-Unjoni Ewropea. L-insalvaw iż-żona euro ma tiġ sira skapitu ta' veloċitajiet differenti għall-Unjoni Ewropea. Ewropa l-Unjoni Ewropea mifruda hija ħażina l-interessi Awstrijakki. Niftakrek tibda diskors tiegħek bil-kontributuri netti Jien nixtieq ngħid li dan il-terminu ma joġobnix għaliex kull kontributur net huwa pajjiż f'riskju u dan b'definizzjoni huwa beneficjarju net tal-spazju u waħdini ekonomiku tal-Unjoni Ewropea integrali kollha. Riformi Ewropej ma jfissrux li rridu kunem firdi toħrajn bejn iż-żona euro u l-bqija, ma nistax nippermettu gravità ta' ċentru tal-żona euro li tkun forza ċentrifugali li tibat l-istati membri il-bot mi ċentru lejn il-periferija, għalhekk il-Parlament Ewropew mar kontra kwalinkwa proposta għal komitat formalizzat fil-Parlament Ewropew għal membri biss ta' zona euro jew inkella kunċett ta' budget separat ta' zona euro. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Brock issa l-PPE. Grazzi. Kanċellier, Kommissarju, kollegi. Jiena wkoll nixtieq ngħid li fadlinna x'naqtfu li ikonna diskors tal-lum li jisum bidel mill-editorial tal-Gazzetta tal-Awstrija. Smajnik, tkellimt dwar ir-rabta bejn il-kohezjoni strutturali u l-kompetizzjoni u tkabbir. Naħseb li għandek raġun li għamil din ir-rabta u dan huwa l-mod il-qoddim biex nindirizzaw il-kriżi. Jina ċert li fix-xhur li ġejjin fin-negozjata tal-MFF tkun ser targumenta li ma naqsux l-innovazzjoni u tkabbir, dan imur kontra dak li jett. Inkompli ma dak li qal il-kollegi, il-kollega Sur Volski, laqda ta' suq waħdini tfisser li kulħadd iżomma l-istess obbligi. U għalhekk ma jistax ikollok għażliet speċjali għar-Renju Unit, pereżempju, u dak li qed nistennew mid-diskors fuq dak li għatta sur Cameron hemm 25 stat membru dawk li huma bla opt-out hawnhekk u ma nistgħux nindirizzaw din il-kwistjoni waħedha. Rridu unjoni fejn nistgħu niżguraw li nevitaw li ma jkunx hemm xkiel għall-modell komunitarju ta' 27 stat membru bħalissa. Jiena ċert li dan id-diskors ikun riskju rridu noqogħdu attenti għalih. Grazzi. Ausdrücklich für die Diskussion bedanken. Sur President, jena nishtiq nir ringrazzja tal darbohra dan l-skambju ta' opinjonijiet. Dan għandi punt wieħed ta' kritika li nishtiq insemmi. għalkemm ovvjament eh, mhuwiex għal Kunsill Ewropew, ħafna drabi jkun hemm dawn id-dibattiti eh, u jkun hemm dawn l-argumenti, imma l-inqas aħna niġu meta nħares lil din it-taqnaħa tal-Kamra nixtieq nirringrazzja b'mod eh, partikolari lin-nies li qegħdin hawn għaliex li jkollok dialogu ma' Sirġu Vojt mhuwiex interessanti daqs meta jkollok dialogu ma' persuna li hija preżenti għalhekk nixtieq nirringrazzja lil dawn kollha li jagħmlu l-isforz li jiġu hawn, ġifieri jkunu preżenti importanti u nixtieq nirringrazzjak sur President u ngħid li kienu lura li għalli ġejt mistieden. Hemm żewġ punti partikolari li nixtieq nenfasizza. L-ewwel nett. Il-qasma fl-Ewropa. Jien ukoll tal-opinjoni konvinta li pajjiż bħall-Awstrija li għanda ħafna interessi u rabtiet mill-viċin mal-istati membri ġodda kemm fuq livell kulturali, politiku u anka ekonomiku. L-Awstrija għanda responsabilità speċjali u ċertu stati membri diġa semmew dan il-punt. Għalek aħna rridu nassiguraw li ma narawx Ewropa maqsuma fejn ikunem il-munita komuni pala eh, eh, pajis importanti fl-Europa u l-oħrajn u bat jena favur l-Europa. Iżda din l-Europa komuni, l-Europa wahdina, Irridu naraw eżattament David Cameron dawk responsabbli fil-Renju Unit qegħdin jgħidu bħalissa. Għal din l-Ewropa waħdina komuni li koll li tkun qed timxi b'veloċità waħda, irridu nassiguraw li ma jkunx hemm ċertu nies li jeħlu jieqfu u jwaqfu magħhom minn oħrajn li jimxu l-qudiem. Għaliex din l-Ewropa waħdina għandha bżonn veloċità waħda għal kulħadd. Jiġifieri kulħadd irid jimxi bl-istess veloċità. Qed ngħid dan għaliex jiena konvent li dan il-qafas finanzjar finanzjarju għandu bżon ta' ħafna iżjed diskussjoni u li dan il-qafas finanzjarju huwa pass e, tul it-triq li jkun jista' jwassal dak li qed niskellmu fuq illum ġifiri l-iskem, il-ġlid kontra l-qat, e, meta aħna manniex e, il-rizorsi kif nistaw n-podġu dawn l-għaniet ta' dispozizjoni. Ġifiri jemżon li konna ċertu rizultati. U dawk li għadhom mhumiex qed jiċċaqalqu f'din id-diskussjoni għandna bżonn inħeġġuhom sabiex juru ċertu flessibilità għaliex li ma jkollna ebda riżultat ħajkun lar eh, tweġiba liċ-ċittadini tal-Ewropa. Ġviri li talbiet minnaħa taċ-ċittadini. Ejja naraw eżattament xi problemi qegħdin jeżistu bħalissa. Hudu fidejkom ir-responsabilta, hudu dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu. Intom bħala individwi eletti tridu tagħmlu dan. Għandna bżonn dawn it-tweġibiet, dawn ir-riżultati nixtieq nieħu spunt minn punt li semma is-Sur Stadler. Ejn immaġinaw għal sekonda. Li aħna kieku konna nippermettu ċertu pajjiżi li ifallu s-sena li għaddiet. Min il-min kienu jgħam ħsara? Kienet taffettwa lil dawk li għandu mal proprjetarji tal-kumpaniji finanzjarji li qabel il-kriżi u anka waqt il-kriżi kienu qed daħlu ħafna li le daw ma kinux jaffettwaw, kienu jaffettwaw u jweġġaw lil ħaddiema fl-istati membri dawk il-persuni li għandhom bżonn appoġġ urġenti u għajnuna urġenti. Kien tama sara li tama tal-popli fl-Ewropa, ġifieri it-tamit tagħhom għal-ġejjieni. Għalhekk jiena verament kburi li l-ebda pajjiż ma falla, ma permettejniex li jfalli pajjiż pajjiż. U vera ċertu azzjonijiet waslu tard, imma ħjar tard mill-qatt, aħna daħalna ċertu miżuri, għamilna ċertu protezzjoni kien hemm il-fondi li jistgħu jgħinu. Jiena smajt dak li jint għalu ħafna mill-punti li jintom semmejtu dwar kif nġildu il-tax havens dawnu ma' affarijiet li jiena ħanħu nota taħħom u ħanħodom miħaj. Iżda, miskom tafu li F'biċċa xogħol komuni mal-istituzzjonijiet differenti, mal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-Parlament Ewropew iżda ukoll ma dawk il-kapijiet ta' statu gvern li huma responsabbli hawnhekk li nfittxu soluzzjoni komuni e, b'approċċ komuni hemmhekk iva insibu l-aħjar riżultati biex ikollna soluzzjoni għal din il-kriżi finanzjarja għall-Ewropa kollha kemm hi biex ħaġa li tnoħolmu biha aħna Iżda dawk li kellhom il-kuraġġ li jibdew dan kollu kienu joħolmu biha. Iż-żgħażagħ fil-ġejjin ħajajdu li aħna fil-fatt ikkontribuxejna biex neħu dik il-ħolma. Grazzi. für Grazzi ħafna, Sur Kanċiller Feynman, għal dawn il-klim minn tiegħek, Sinjuri, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu tant interessanti b'dan il-mod nistannala id-diskussjoni.